konċernati. Sir Higgins. Uh, thank you, President. Grazie ħafna, Sur President. Staqt li l-minuti fl-ewwel mozzjoni dwar ir-Russja jgħidu li votajt favur. Ma kienx possibbli eh, illi dan jiġi reġistrat, pero jina fuq l-ewel mozzjoni fuq il-Russja votajt favur, grazzi. Grazzi ħafna, Sur Higgins.